Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, gemäß Artikel 87a Sinjuri esis kollegi, skont artiklu 170a paragrafu 3 il-Komitat Ekon adotta risoluzzjoni fuq il-regolament dwar l-standards tekniċi fuq eh, l-arranġamenti indiretti. Dan jinkludi kontratti li ma jkunux ġew modija Mississippi u anki dak li huwa kopert bid-dokument B700078-2013. Id-data ta' skadenza għal dawn l-emendi għal din il-mozzjoni u rezoluzzjoni hija fl-ofsinar f'nar l erba sitta ta' frare. Issa ddu għad-dibattitu dwar il-rapport tas sur Papa Stamkos dwar miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fil-gżejjer minuri fil-Bahar Eġew. Il-kelim jgħid li jiena xtaqt di messaġġ għall-President eh, ta' Franza qabel jitlaq dwar il-problemi li bħalissa se nesperjenzaw mill-ewwel ta' April biex niġu hawnhekk fi Strasburgu minħabba li l-autoritajiet Franċiżi u l-Air France ikkanċellaw il titirit kolla mill-aeroport ta' Charles de Gaulle għal Strasburgu. Nishtiq nejdan dan qabel il-President jitlaq fil ġet privat tiegħu hawnhekk minn Strasburgu. Herr Kollege Atkins, Sie waren mal Koordinator im Geschäftsordnungsausschuss. Sie wissen. Honorevoli Atkins, sind du Koordinator für regoli ta' proċeduri u taf eżattament li din ma kienieċ point of order. Issa, id-dokument kollu bħala kompromess, emenda 48 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet, adottat. Dan wassalna biex nifmu li l-emendi kollha issa ġew indirizzati u dan wasalna għad dokument kif favur kontra astenzjonijiet adottat ukoll. Rigward il-rezoluzzjoni emenda 49 favur kontra astenzjonijiet adottata. Dan għassanna għal rezoluzzjoni legislativa roll call vote miftuħa. Kulħadd vota Il-vot issa maluq. Ġita tottata. U allura nifirħu l-sur Papa Stankos dan wassalna għal rapport dwar miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir reġuni l-aktar imbeda tal-Unjonu, dokument A70321-2011. Dan huwa eh, regolament abbozz, emenda eh, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet adottata. Bekk nistaw nivotaw fuq il-proposta emendata minu favur, minu kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 116 għal paragrafu 1 minu favur, minu kontra, assenzjonijiet adottata. Eġifiri, il-rizoluzzjoni sħiħa niftħu il-votazzjoni nominali. Kolħat vota? Vot malu. Adottata u koll. Ifirħu u koll l-sur mato għadru ver naddu issa għal eh, Rapport dwar titjib tal-aċċess għal finanzi għall smis dokument a wieħed mill-2013 għanna emenda numru 34 minu favur tal-ewwel parti ta' din l-emenda kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni paragrafu minu favur minu kontra astenzjonijiet maddiċ. Mela ir-riżoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali miftuħa. Kulħadd ivota? Il-vot issa magħluq. Ġiet adottata wkoll. Proset ukoll l-sur Debaker. Nawguralkom il-koll likla tajba unħħġiċkom biex toħorġu mal kem jista' jkun għaliex hemm kollegi li jixtiequ jispjegaw il-votazzjoni u rridu nagħtu l-attenzjoni meħtieġa għal dak li għandhom xi jgħidu. Dan wasalna allura għad dikjarazzjoni fuq eh, il-vot